jgħinu fil-politika tal-kummerċ u nittama li fil-ġejjina ikonna kummerċ plus u mux kollox umbat madana kollu nżidu l-kummerċ. Grazzi, Mr. Kaspari, fisem il-grupp tas soċjalisti Sur Arsenis.